preċedinta. Good afternoon everyone, the sitting is resumed. Wara f'sanet tajjeb, ħankomplu bis-seduta. Mela, il-minuti ta' seduta tal-bira huma disponibbli jekk m'hemm l-ebda. Oġġezzjoni jew kummenti nistgħu napprovawhom. L-ewwel dibattitu issa ser ikun